Grazzi, Sur President. L-ewwel net nixtieq lek għal darboħra għal rebħa eċċellenti x xar li għada wara kampanja illi fija jina sirt rispettak ħafna. Minħabba dan ir-rispett jina nixtieq eh, nressaq din il-point of order. Jiena rrit li niproteġu regola 20.3 sabiex nassiguraw li l-President ta' dan il-Parlament jibqa' dejjem imparzjali. Dan l-artikolu kwistjoni jgħid illi il-President jista biss jisejjaħ il-kellima waqt dibattitu jew jgħidilhom jew biex isom l-ordni jekk ikun irid jipparteċipa fid-dibattitu jista' biss jipparteċipa wara d-dibattitu wara d-dibattitu, wara il-punti li għajem sur farax, punti li mux kolla naqbel maħħom, nishtiq nassigurak illi nispera li għat rispetta eh, artiklu 20.3 u li ħatibqa t-rapprezenta l-kol kem aħna, irrelevanti mill-grupp jew nazzjonalità tiegħek. Vielen Dank. Wir beginnen nun mit den Abstimmungen. Grazie ħafna, sanaddu għal-vot. Għanna il-rapport ta' Sur Zarius Wolski. Vot waħed. minu favur? Minu kontra? Astensjonijiet? Jadi, dan wasalna rapport li ta' Watson, favur, kontra, astensjonijiet, Jadi. Rapporter Enhauser, favur, kontra, astenzjonijiet, jaddi. Rapporter Enhauser sa, daw favur, daw kontra, astanzjonijiet, jaddi. Sur Spironi. Sur President, sta' xtaqt nitlob verifika elettronika tal-vot dwar il-rapport Regner. Visto che richiesta la maggioranza qualificata. Minħabba li hija mitluba il-maġġoranza kwalifikata. Erstens haben wir die Abstimmung abgeschlossen, zweitens können Sie... Sur Spironi l-ewwel net ikkonkludejna diġà l-vot, però tista' sara ħrasek li kien hemm maġġoranza ċara kwalifikata. Nista' nara dan quddiem ir-rapport Hauser. Favur? Kontra? Astensjonijiet? Jaddi. Ir-rapport Lejne? favur, kontra, astensjonijiet, jaddi. Dan iwassalni għal riżoluzzjoni fuq il fuq talbiet nutrizzjonali. Kalima, grazzi ħafna sur President. forsi nista nagħmel dikjerazzjoni jidher li hemm xi konfużjoni rigwardan il-vot. Jekk inti kontra illi tat informazzjoni ħażina l konsumatur mela trid inti segwi il-rakkomandazzjoni tal-Kumitat MV li hija din ir-riżoluzzjoni li kontra li tingħata informazzjoni ħażina lil konsumatur permezz ta' riklamar li ssib fuq il pakkettjar tal-prodotti. Nix spjega dan kollu. Hemm ħafna lobbying għaddej li se jwassal konfużjoni. Jekk inti kontra il-vot miftuħ. Il-vot maluq. Schließung ist angenommen mit 393 Din tadi 393 vot favur li hija maġġoranza kwalifikata. Il-vot issa Tistgħu jekk ġobkom tatuna attenzjoni? vot importanti għaddej forsi tixtiqu tagħtu kasu dan il-vot. Issa il-vot rigward il-konklużjonijiet tal-laqa informali tal-Kunsill Ewropej ta' 30 ta' Jannar. Għanna il-test kollu kemmu li votaw fuq u l-ewwel net rizoluzzjoni rigward il-grupp ġiju minu favur, minu kontra, astensjonijiet, mela dan ma jaddix. Issa test komuni ta' riżoluzzjoni minna tal-EP tal-PPE, l-SND u l-ALDE u l-ħodor. Huwa vot roll, roll call, il-vot miftuħ. Kulħadd ivvota? Il-vot jingħalaq. Mela din tgħaddi b'443 vot favur. Grazzi. Naddu mela riżoluzzjoni rigward li ranu l-programm nukleari tiegħu. Għanna mozzjoni konġunta minn ħames gruppi wara ehm, t-tielet paragrafu emenda wieħed minnu favur, minnu kontra, astensjonijiet. ċek. Nivverifika. Abstimmung ist geschlossen. Il-vot malu mela dan ma jadix. Napologizza x'mina u kienet ir-riżultat kien jidher differenti. Emenda tnejn dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet dan ma tadix.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 li wkoll vot, votazzjoni elettronika li ftħu l-vot. Laqab gestimt. Kulħadd ivvota. Għaġlu mela jekk le. E ich schließe die Abstimmung. Il-vot ingħalaq. Din l-emenda tgħaddi. Issa nivvutaw fuq it-test oriġinali paragrafu 6 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra. Astanzjonijiet. Din tgħaddi. It-tieni parti mit-test oriġinali emenda minn naħa ta' Sur Prejder. Kellem Sur Preda? Grazzi, Sur President. It-tieni parti tal-paragrafu 6 irrid illi nibdlu il-kelma only bil-kelma mainly. Kif qed il-bira ħana bżonn nieħdu pożizzjoni soda hawnhekk, l-Unjoni għandha bżonn tieħu pożizzjoni soda. Is-sanzjonijiet ma nagħmluhomx hekk sempliċement biex nagħmluhom, imma irridu napplikawhom għal raġunijiet serji u f'dan il-każ għandna dawn ir-raġunijiet serji. Irridu nibatu messaċ sot u serju, grazzi. Nein. Emin kontra din l-emenda? Le, jini jinnifuta fuqa, favur? Kontra? Assenzjonijiet? Taddi. Ja, bitteschön. Dann eröffne ich die Abstimmung. Iva, ja, naraw Dawk favur, il-vot miftuħ. Kulħadd ivvota. Il-vot magħluq. Din tgħaddi. 24 vot favur. Il-parti dak favur, emenda ħams dak favur, dak kontra, astenzjonijiet Kolla nikkonfermaw li niftħu l-vot. Għamala abgestimmt? Kulħat il-vota? Mela naqru l-vot? Din taddi. Emenda 6 sa vot elettroniku, vot miftuħ. Is-sur Karas ma jistax jivvota Jista jekk jogħġbok jgħin xi technician il-vot magħluq. Din ma dan ma jaddix. Il-vot finali fuq it-test kollu kemm hu hekk kif ġie emenda dok favur. Kontra. Astensjonijiet? Dan jgħaddi. il-mozzjoni ta' oħrajn ta' abbozzar u koll jad bħala riżultat ta' dan, issa din twassalna għal proċedura ta' votazzjoni rigward il-dimensjoni Ewropea fl-sport eh, rapport ta' Fisa Sajksela. Nisa ngħidilkom illi rigward l-emendi għall-emendi kollha rċevejna talba sabiex ikun hemm vot elettroniku. Id-dimensjoni Ewropea fl-sport fil-fatt ħa twassal għal ħafna ta' fista bottuni. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Paragrafu 7 niftħu l-vot. Kulħadd ivvota. Il-vot magħluq. Taddi. l għaxar paragrafu l-vot miftuħ. Il-vot magħluq jaddi. Il-paragrafu 22. il bot malu. Jaddi. Nixtieq insaqsi. Nistgħu forsi nivvutaw fuq kollha flimkien issa blok. Rigward 29 u 100 dawn il-paragrafi kif ukoll paragrafu 76 76 u 100 ħan votaw b'mod separat. Ma mela nibdew minn eh, voti 29 76 u 100 eh, għal-jom issa nibdew iżda paragrafu b'29. Il-vot miftuħ. Il-vot maluq. dan din tgħaddi. Issa paragrafu 76. L-ewwel parti. Il-vot miftuħ. Kulħadd ivvota? Tajjeb, mela nagħlqu l-vot. Dan jgħaddi. Tieni parti ta' dan paragrafu l-vot miftuħ. Kulħadd ivvota. Iva mela l-vot magħluq. li tgħaddi. Issa paragrafu 100, il-vot miftuħ. Kulħadd vota Mela vot magħluq. Jgħaddi. Mela jieħdu issa sal paragrafi kollha flimkien l-oħrajn mhux ħanqod nitkellem mhux ħanqod nsemmi mhux kulħadd jafhom. Iva?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 Rigward il-proċedura ta' l-ordni tal-voti, il-President jiddeċidi skont ir-regoli, undi ġa iddeċidejt il-ħan votaw għan blok. Dawk favur. Dawk favur jgħat tal-paragrafi, vot miftuħ. Kulħadd ivvota. vota il-vot maluq. Din taddi. Issa, nivota fuq test kollu kemm u dak favur. Il-vot miftuħ. Il-vot maluq. Ingenomen, vielen Dank. Din taddi, grazzi. Naslu għal rapport Iturga Sangulo. Niftħu l-vot għal emendi 2 sa 4, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma mela dan jaddi. Il-paragrafu l-oriġinali fit-test dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet dan jaddi. It-tieni parti voti votazzjoni elettronika. Niftħu l-vot. Nalqu l-vot. Dan jgħaddi. Għanna point of order. Ivan, trid l kalma Signor Foster, grazzi, Sur President, f'din il-kamra meta kwalunkwe grupp jew persuna saqsi għal votazzjoni elettronika, normalment nirrispettaw dan. U veru illi inti president ġdid, però il-fatt illi battu deċidejt illi nivvutaw għan blok, il-fatt li deċidejt li tamel dan u xi ħaġa li ma nistax taċċettawha. Jisa kulli għandek il-votazzjoniet il-lista tal-SND u tal-PPE, pero nix infakkarkom illi għawnekka u gruppi li jishtiq jivvutaw b'mod differenti. Għalek, nishtiq nikonkludi billi nejt illi jekk jiena għandi lista ta' votazzjoni minnaħat tal-grupp tijaj u aħna slabna b'mod korrett u fil-ħin meħtieċ sabiex nivutaw b'mod separat u b'vot elettroniku, u bilna li mandux ikun ma jkunx hemm votazzjoni en blok, mela hekk ehm, hekk għana nimxu, proċedura hekk għandha tkun il-proċedura. Nispera illi issa aktar il-qoddim din il-Parlament ħajkompli jimxi u jitmexxa b'mod demokratiku. Naħseb jagħmel żbala hawnhekk. Grazzi ħafna. Jekk jogħġbok tajjaġ miegħi. Grazzi ħafna jt il-President kien hemm eh, talba għal vot elettroniku fil-fatt kien hemm votazzjoni elettronika. Ma kellniex votazzjoni elettronika fuq kull punt minħabba li l-maġġoranza tal-Kamra ridet li jkun hemm votazzjoni en blok. Issa nadu għal rapport ta' Iturges Angulo, paragrafu 5, dawk favur, dawk kontra. Astensjonijiet jaddi. It-tieni parti, votazzjoni elettronika niftħu l-vot. Nalqu l-vot. Dan jgħaddi. il-paragrafu 15 il-test oriġinali votazzjoni elettronika niftħu l-vot. Vot malu. tgħaddi. Paragrafu 16 favur taw kontra astenzjonijiet tgħaddi. It-tieni parti ta' favur taw kontra astenzjonijiet dan ma jedix. Bitte, ich eröffne die Abstimmung. Check wird gewünscht. Ah, Nifverifikaw, niftħu l-vot. Schließe die Abstimmung. Il-vot malu. Angenommen. Jaddi. Paragrafu 18 l-ewwel parti, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Jaddi. It-tieni parti, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Jaddi. Paragrafu 23 l-ewwel parti tok favur, tok kontra. Astenzjonijiet. Dan jgħaddi. Vot elettronika fuq it-tieni parti. Il-votazzjoni magħluqa. Dan jgħaddi. Paragrafu 33 fil-test oriġinali kien hemm talba għal vot maqsum, mhux vot elettroniku, favur, kontra, astenzjonijiet, dan jgħaddi. Paragrafu 34, l ewel parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, jgħaddi. Tini parti, votazzjoni elettronika, vot malu. Din tgħaddi. Premessa E, votazzjoni elettronika li l-vot. Il-vot malu. Tidaddi. Premessa F, F, niftħu l-vot. Kulħadd vota Il-vot malu. Din taddi. Premessa A E di maqsuma fit-tnejn dak favur, dak kontra, tgħaddi. Tieni parti dak favur, dak kontra, astanzjoniet Din tgħaddi. Issa l-vot miftuħ fuq it-tieni parti ta' premessa AQ Il-vot magħluq. Din tgħaddi. Premessa għate, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, din tgħaddi. Premessa A, x, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, tgħaddi. It-tri parti, vot elettroniku, eh, niftħu l-vot. Kulħadd vota? Mela vot magħluq. Dan jgħaddi. Issa votazzjoni għal elettroniku għal test kollu kemmu. Nifsu. Kulħadd vota? Mela nagħlqu l-vot. Din tgħaddi. Iva? Is-Sur Atkins. Sur President, nixtieq saqsik għal parir rigward il-proċedura. L-ewwel nett nifraħlek tal-li bdejt fil-ħin u provajt illi tmexxi l-affarijiet Grazzi ħafna ta' dan. Però kif nista' nispjega kemm l-amministrazzjoni kif ukoll il-kostituenti tiegħi meta ninata eh, serje ta' votazzjoni elettronika fejn jiena rrid forsi nivvota favur wieħed jew tnejn mill-għażliet u kontra xi għażliet oħrajn, però dawn ittieħdu unblock kollha flimkien u għalhekk jiena ma stajtx nivvota favur jew kontra kull parti waħedha. Kif nista' nispjega dan lill-kostitwenti tiegħi u kif nista' jien ngħid l-amministrazzjoni illi jiena rrid nivvota favur jew kontra u nastjeni għal ċerta partijiet. Grazzi. Okay. Herr Atkins. Grazzi. Jekk ikun hemm jekk ikun hemm talba għal votazzjoni elettronika, mela il-President irrid ehm, jippreżentahom dawn sabiex jippreżentawhom dawn bħala votazzjoni separata. Il-President mandux għalfejn jagħmel dan u dan qiegħda skont regola 615. Il-President irid jissaqsi lil plenarja jekk e, irdux ikunu li jkun hemm talbit oħra sabiex il-votazzjoni titieħed għan blokkola flimkien. U jiena din għamilta jiena saqsejt jekk issibu paragrafu 6 ta' regola 6 issibu il-President jista' jieħu e, il mozzjoni jista' jieħu mozzjoni sabiex isaqsi l-plenarja l-opinjoni tagħhom kif għana nivvotaw dan sibuha f'artiklu wieħed sitta wieħed. Jekk intom għan eh, l-votazzjoni ma titieħiġ għan blok mela Ikkunu nistaw illi nieħu votazzjoni kull wieħed waħda. Iżdi naħseb li rrid illi nimxu b'mod iktar effiċjenti. Grazzi ħafna. Ngħaddu s-saqa rapport Bastos. Paragrafu 8, minu favur, minu kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Paragrafu 15, l-ewwel parti minu favur, kontra. Astenzjonijiet. Jaddi, it-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. Issa premessa k vot maqsum l-ewwel parti minnu favur. Kontra, astensjonijiet. Taddi, it-tieni parti minnu favur. Kontra. Astensjonijiet tgħaddi. It-tielet parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Jogħġbok? Iva, President, il-magna mux qed taħdem li sew, għandi bżon ta' technician. Kjoġbok. Herr Tavares, es wird ein Techniker zu Ihnen geschickt. Il-technician dal-waqt ġej. L-aħħar vot, għanna votazzjoni nominali dwar il-rapport Bastos, votazzjoni miftuħa. Ja. Alla abgestimmt, Abstimmung ist geschlossen. Kulħat vota, votazzjoni mal-waqa. Taddi. Nifirħu l-Onorevoli Bastos. Thank you. Um, in this next vote... Grazzi, f'dan il-vot il jmiss għanna ħafna voti. U najjew jek nuqodu nollu idejna u għan, nispera li nkunu nistaw nieħdu l-vot, vot wieħed forma ta' blok. Nadwa rapport Nikolaj. Paragrafu 4, l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet di It-tieni parti minnu favur kontra astensjonijiet di. Naddu għal paragrafu 4 l-ewwel. Inċis taddi. Tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. Issa naddu għal paragrafu 4.2. Favur kontra sensjonijiet. Taddi. 4.3. Anzi, 4.2 it-tieni parti minnu favur kontra. Assenzjonijiet taddi. 4. Punt tlieta l-ewwel parti minu favur kontra astensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti minu favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 17.4 minu favur l-ewwel parti kontra astensjonijiet tgħaddi. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Paragrafu 19 l-ewwel parti minnu favur kontra assenzjonijiet taddi. It-tieni parti ta' paragrafu 19 favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 23 l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet taddi. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu 30 ta' test oriġinali minn favur kontra astensjonijiet jaddi. Issa vot fuq it-test kollu kemmu minn favur kontra astensjonijiet jaddi. Il-rapport tal-onorevoli Noiser. Paragrafu 11 l-ewwel parti minn favur kontra astensjonijiet Jaddi. It-tieni parti. Minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Jaddi. 21. L-ewwel parti minu favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. It-tieni parti minu favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Ser namlu verifika hawnhekk. Paragrafu 21 it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Das Taddi. Paragrafu 26 l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. It-tieni parti favur. Kontra. Astensjonijiet verifika. Paragrafu 26 it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Taddi. Paragrafu 35 minu favur. Kontra? Jaddi. 37 votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Gestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Jaddi. Issa it-test kollu kemmu minnu favur kontra astensjonijiet jaddi. Nifirħu li rapporter. Issa rapport Schmidt dwar rapport annwali dwar il-fiskalità. Paragrafu 2 l-ewwel parti minnu favur kontra. Din hija anarkija. L-ewwel parti minu favur kontra astensjonijiet taddi. It-tieni parti. Favur kontra astensjonijiet verifika dwar it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni magħluqa. Taddi. It-tielet parti minnu favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Paragrafu 8 minnu favur. Kontra. Astensjonijiet. Ma jaddix. Verifika. Votazzjoni dwar paragrafu numru 8. Kulħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Jaddi. Paragrafu disa l-ewwel parti ma favur. Kontra. Astenzjonijiet jaddi. It-tieni parti tad disa minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. jaddi. Paragrafu 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Paragrafu 50, l-ewwel parti minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi, it-tieni parti minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Issa ser nifutaw fuq test, kollu kemm minu favur, kontra, astensjonijiet. Jaddi. Ser nivutaw dwar ir-rapport Schwab, il-politika tal-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea hemm riżoluzzjoni alternattiva mill-grupp tal-ħodor ICR e għalde SND u PPE. Votazzjoni miftuħa minnu favur, kontra astensjonijiet. Jaddi, grazzi, tassew il-votazzjoni hija magħluqa. Vielen Dank. Waren wir auf der sicheren Seite?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 mit-2 ta' frar 2012 u għalhekk nagħtu merħba lill kollega l-ġdid. Nixtieq infakkarkom illi skont artikolu 3 paragrafu 2 ta' regolament tal-Parlament jekk ma jiġux verifikati is-setat sakemm ma jiġux verifikati is-setat u ma jkunx hemm kontestazzjonijiet l-Onorevoli Kristolus jkunx jista' jħossem fil-ħidmiet ikun jista' jusem fil-ħidmiet imma irrid ikun ta' il-verifika tiegħu. Għalhekk nifirħu lill kollega il-ġdid tagħna u nixtiequlu mandat parlamentari tajjeb. Minant il-gruppi PPE, SND, ħodor l-Alde, l-ICR u l-GUE u anke l ifd dawn it-talbiet ta' trid fid-delegazzjonijiet u il-kumitati. Fil-kumitat inta il-Sinjura Kuċe sertiħu post l-Onorevoli Menendez del Valle. Fiħdan il-Kumitat dwar il-Budget l onrevoli Ashworth jieħu post l onrevoli Bokros. Kumitat Envi, Kumitat dwar l-ambjent saħħa pubblika u sigurtà alimentari l-Onorevoli Bokros jieħu post l-Onorevoli Gerling. Komitat għat trasport. L-Onorevoli Bradburn ser jieħu post l-Onorevoli Czarnecki. Komitat Reġi, Komitat tal iżvilupp Reġjonali, l-Onorevoli Czarnecki jieħu post l-Onorevoli Bradburn. għal kumitat reġi għal darboħra ser ikun hemm il-kollega Chris Ogelus, il-kollega l-ġdid. Għal kumitat agri l-Onorevoli Gerling ser tuħu post l-Onorevoli Ashworth. Kumitat dwar il-kultura u l-edukazzjoni. Onorevoli Mendes del Valle, jivu post l-onorevoli Badija Ikuċe. Delegazzjoni a relazzjonijiet mal iżvezja Norveġġja, Komissjoni Parlamentari Mħalta Unjoni Ewropea Iżlanda u l-Komissjoni Parlamentari Mħalta tal-Ispazju Ekonomiku Ewropew l-Onorevoli Campbell Bannerman jieħu post l-Onorevoli Sajid Kamal. Delegazzjoni għal relazzjonijiet mal-Kunsill Leġislattiv tal-Palestina, l-Onorevoli Tatarella, jieħu post l-Onorevoli Potito Salatto. Delegazzjoni għal relazzjonijiet mal-Iran, l-Onorevoli Potito Salatto jieħu post l-Onorevoli Salvatore Tatarella. Delegazzjoni għal relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali għanna l-Onorevoli Kristina Zuber. Imbagħad Kummissjoni Parlamentari imħalta Unjoni Ewropea Messiku. L-Onorevoli Tadejus Ċimaski m'għadux membru sħiħ. Delegazzjoni tal-Kumitati Parlamentari tal-Unjoni Ewropea mal-Armenja, l-Azerbajġan u il-Ġorġa l-Onorevoli Papastamkos juhu post l-Onorevoli Juna Junnis Sakala. Delegazzjoni rabtiet mal awstralja u New Zealand l-Onorevoli Jonis Tsukala juhu post l-Onorevoli Papastamko. Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari ACP Unjoni Ewropea l-Onorevoli Jacek Kolger Kurski jieħu post l-Onorevoli Oreste Rossi. Fl-aħħar nett delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euro-Latin Amerikana l-Onorevoli Tadeusz Cimanski madux membru sħiħ. Imbagħad irċevejt mill-Kunsill il-pożizzjoni tiegħu dwar l-ewwel qari dwar id-direttiva u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea wkoll għaw tliet xhur ta' żmien biex il-Parlament Ewropew jiddeċiedi u għalhekk l-iskadenza tibda minn għada 3 ta' frar 2012. Il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar ir-regolament għall bidla tar regolament 1290 tal-2005 u 1234 tal-2007 dwar id-distribuzzjoni tal-ikel għal persuni zvantaġġati fl-Unjoni Ewropea. Issa ngħaddu għad dikjerazzjonijiet tal-vot